Tixtieq titkellem l-Onorevoli Kalinowski li għandha dritt li titkellem. Kjoġbok. Onorevoli Konoloski. Grazie ħafna President il-Bahar Baltiku huwa riżors komuni għall-Unjoni Ewropea u għalhekk irridu nħdu azzjoni biex niproteġuħ. Kontra li nanfusna, dinja din hija paradossa forsi, imma hemm setturi tal-ekonomija bħal bidja u l-industrija li jekk ma jkunux immexijin tajjeb jistgħu jkollhom impatt negattiv fuq l-ekosistema u għalhekk aħna fid-dover li nasikuraw illi minkejja l-investiment neċessarju għall-ekonomija xorta waħda irridu nip Jipproteġu dan din ir rizorsa naturali bħal m'awwa l-Baħar Baltiku. Jekk aħna nitraskuraw eh, l-impatt ħajkun negattiv għal setturi tan tal-ekonomija stess li jużaw ir-riżors nnifsu għalhekk fuq uh, għalhekk hemm bżonn ta' kooperazzjoni eh, nazzjonali u eh, permezz ta' eh, ftehim ehm, xjentifiku anke ma' xjentisti Russi nistgħu nipproteġu dan il-baħar biex bekk nużaw il-potenzjal tiegħu b'mod innovattiv u inventiv. Grazzi ħafna. Sorry. Grazzi sanaddu għal rapport tas Sur Xikluna fejn is-Sur PDA jixtieq jitkellem. Onorevole Jar. Sur Jar, jekk jogħġbok. Danke, President. Ich heiße Est. Grazzi, President. Nixtieq nilqa lill-Estonja fl-Euro, fil zona Euro, kull membru ġdid tal-żona eh, tal-Euro. tal żona tal euro tal tal euro jirrapprezenta integrazzjoni. Nix ifakkar uh, li l-Komissjoni li jem kriterji li ridu jiġu irrispettati u kultant inħoss li ċertu membri, stati membri anzjani biex nejtek jasbu li għandhom xi drittijiet speċjali. Min ma jobdix ir-regoli jiġi jrid patti għal dan il-fat. Grazzi ħafna. Issa sur ma usaldan eurot kui vahend. Onorevoli President, aħna għana fiduċa fl-euro u bħala rappresentant tal-Estonja, delegat tal-Estonja, jien ovvjament eh, eh, votajt favur il-rapport biex aħna nkunu nistgħu nadottaw l-euro għandna deficit baxx, dejn pubbliku baxx, anzi eh, l-aħjar fl-Ewropa u il-riżultat ġi approvat madwar l-Ewropa kollha. Jiena e, votajt favur ir-rapport għax xtaqt nirringrazzja lin-nazzjon tiegħi, nazzjon tal-Estonja illi kien kan ħafna marħati isa il-rati ta' għat oljien u kanna anka xorta waħda situazzjoni diffiċli li ma nistawx nibqaw nimxu bihom. Għalhekk nispera li l għura jkun pozittif għalina. Grazzi ħafna il-Sur Zakkini. Mr. President, I voted in favor. Jina votaj favur ir rapport u nixtieq nifraħ l ewwel net lill estonja Eh, fuq id-deċiżjoni mill-Parlament Ewropew biex jippermettu lill estonja li tidħol fiż-żona euro fl-ewwel ta' Jannar 2011. Eh, kien hemm sfidi eh, qudiem l ewro Pero il-tħul tal-Estonja huwa messaġġ ċar għal dawk illi qegħdin għajmu kwistjonijiet dwar il-munita unika tal ewro għandhom jieħdu l-Estonja bħala eżempju e, e, fil-mixja tagħha lejn isħobija u jqisu illi e, l-Estonja għamlet il-kizbit tagħha fi żmien ta' kriżi ekonomika dan għandu jkun eżempju għall-istati membri oħra li jixtiequ jissieħbu fiż-żona euro, kif ukoll għal dawk li huma tiġa membri Eh, eh, specialment dawk illi laqas jirrealizzaw bl-importanza tal-zona unika, eh, ta' munita unika. Grazzi ħafna. Naddu issa għal l-rapport ċarni skit dwar il-discharge ta' l-2008. Grazzi, President, il-rapport illi aħna adottajna il-lum illum lum kien wieħed id biex jiġi abbozzat. Rapport simili dwar il-discharge ġi adottat tard f'Novembru Għalek aħna irridu namlu supervizjoni tal-budget u tal-spejjes tal-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea. Aħna kena ħafna eh, rizervi, kena krizi ta' fiduċa, min, pero minkejja il-dialogu diffiċli mal-Kunsil. Aħna tajna ir-rilax tal-budget lill kunsil u nisperaw li konna kooperazzjoni aktar miftuħa mal-Kunsil. Nispera illi il-dokument li jindbat il-parlam li jindbatu lil tal-Parlament ikunu aktar preċiżi u li aħna nirċivuhom f'waqtu u eh, l-kunċett tal-sebejnijat tal-Gentleman's Agreement jiġi emendat biex il-Parlament ikollu impatt tas sow u wieħed attwali fuq is-supervizjoni tal-ispejjeż tal-Kunsill. Grazzi ħafna. Isur Fox. Uh, thank you, Mr. President. Grazie, Sir President. Jiena mħasseb dwar il-dikjarazzjoni li saret mill president tal-Konsil Ewropew fej qal li l-Istati membri um, se jippreżentaw il-budget tagħhom qabel ma jippreżentawhom lill-Parlamenti Nazzjonali tagħhom mhuwiex minnu dana. U dina kienet dana kienet kien tentattiv biex eh, jisforza l-Istati Membri biex jagħmlu hekk biex jekk nresqu dawn il-budget lill kummissjoni qabel l-Istati Membri jkun ksur ta' sovranta. Um, Nasab li Jina għandi najt li il-Kamra ta' Rappresentanti tana l-ewel se tara il-budget tana l-ewel. L-Istati membri li jridu iżjed ehm, integrazzjoni ehm, fiskali u ekonomika għandhom ikollhom kull libertà biex jagħmlu hekk iżda m'għandniex nisforza ir-Renju Unit biex jagħmlu hekk ukoll. Aħna nixtiequ nżomm is sovranità tagħna, grazzi. Grazzi ħafna, nkomplu għal naddu għal rapport l-Latford. Sir Sinclair. Thank you, uh, Mr. President. Grazzi, President. Jiena votajt kontra dan ir-rapport. Mhux għax ma nemminx uh, fil-traduzzjoni, fil-proċeduri kriminali importanti ħafna li jkun hemm interpretazzjoni u traduzzjoni f'dawn il-proċeduri, però dan li qed jagħmel hawn huwa li qed jagħti aktar kompetenza taħt li Eh, l-ICHR il-Renju Uniti ġa firmatarju ta' dan u dina għedha fil-ġitana mill-8 u design. Għalek rridu nistaqsu nfusna wa għal fejn għedin jihdu din it-triq fl-Unjoni Ewropea. Jina naħseb u eh, kullħat jaf għal fej dan huwa pass ieħor biex eh, ikon aktar kompetenzi pajizi nazjonali għandhom ikollhom il-kompetenzi. L-Unjoni Ewropea mhix xi pajjiż din kemm il-darba qed tajjin din il-ħaġa. Is-Sur Batin. Grazzi, Sir President, jina u kollegi tijaj fil-Renjonit, fil-Partit Indipendenti, eh, astenjajna, mux għax xie oġġezzjoni fil-prinċipju li kunem traduzzjoni u interpretazzjoni lil dawk li jkunu edin fiqrati barranin. Imma, eh, kiku votajna favura, kona għedin nivutaw favur il-program ta' Stokkolma u l-armonizzazzjoni tal-sistema legali, sistema legali Ewropea kif rajna fl-EAW, dan ifisser il-irda ta' eh, salvagwardji miżuri kontra arresti inġusti u eh, l-arfin ta' ordnijiet u konfiski u daw kolla li jemlu li eh, l-rati nazjonali għandhom id-dritt li jiproteġu iċ-ċittadini tagħhom bil-forsi du jkunu kontra din it-tip ta' armonizzazzjoni u il-programm ta' Stokkolma. Grazzi. Bene, ora ċera. Grazzi. Issa, il-rapport ta' Bauer li uh, ġi irrifjutat. Aw, xaħat li jixtieq jagħmel spiegazzjoni tal-votazzjoni? il signora Andrakini u il signora Sinclair. Andrakini. Grazie, eh, Sir President Nishtiq nisaf ftit punti rigward ta' rapport li votajna dwaru dwar il-kwistjoni tal-budget ta' Surinjen. Jina votajt favur dan il-rapport. Iżda l-implementazzjoni Sinjura Arduchini, aħna Arduchini, aħna qed nitkellmu dwar il-rapport ta' Bauer, il-ġi rifjutat. Inti kont qed tikkummenta? La relazione Xuljan. Jekk intom eh, jekk inti tikteb xi ħaġa lis sur Xuljan, dik tittiktibha bil-miktuba dik hija proċedura simplifikata. Jiġifieri tista' tagħmlu bil-miktub. Tatina d-dikjerazzjoni tiegħek għalih bil-miktub. Issa hawnhekk hawn ir-rapport tas-Sur Newra Bauer li ġiet irrifjutata u għandna l-Onorevoli Sinclair. Thank you. Uh... Grazie, Sir President jina votajt eh, biex eh, dar rapport jiġi miċħut. Jiena kontenta ħafna li ehm, ċħadna dan rapport jiena reprezenta Renju Unit, il-West Midlands, ehm, fejn hemm l-ar għad fil-Renju Unit. Il-poplu hemmhekk jibdew fil-negozji żgħar, iħejju negozji żgħar u fil-fatt il-biċċa kbira ta' dawn iħejju ehm, negozji żgħar U dana fil-fat kienu jrapprezenta tak fuq dawn il kummerċi iż-żgħir jekk eh, inti fil-fat twaqqaf negozju żgħir ikollok wis regolamenti. Jiena nispera li ma neġawx naraw dan il-rapport hawnhekk u ma nix ikonna wis eh, iżjed regolamentazzjoni illi um, fil-rigward tal-businesses tal iż-żgħar. Grazzi. Tajjeb ħafna. Sur Dorfman huwa prezenti, Le, kanċellat. Is-sur Mastella prezenti, jekk jogħġbok. Grazie ta' stessu President na' favur din ir-rapport għaliex il kosmatur Ewropew għandu jkun jaf xem fil- li kelli jiklu. Il-proposta tal-Komissjoni għal-firxa tal-liġijiet komunitarji għal dak li għandu xjasam ma l-ikel u it-tikiter tal-ikel hija tajba. Bla dubju tajjeb li naqsu l-birokrazija u jnaraw li konna sigurata legali għal-katina tal kell, anki għal-industrija tal-ikel fl-Unjoni Ewropea u natu informazzjoni għal il konsumaturi fuq dak li qed jiklu regolamenta dan it fil-fatt jekk ikun hemm trasparenza fl-interess tal-konsumatur, l-istess waqt tajjeb li naqsu l Um, burokrazija dan ikun titjib għal leġizlazzjoni. Jiena naħseb li b'dan il-mod aħna semplifikajna l-affarijiet. Naqbel ma' rapport tal-rapporter dwar l-ideja taħħa dwar li kien, pero tajb li namlu wkoll evalwazzjoni ċentifiċi għax aħna jidrinna li il-Komissjoni elaborat proposti u regolamenti minar ma daret li kompetenzi xjentifiċi u ta' xjenzati. U għalhekk dawn ma jidirx li l-proposta għandha tiġi preżentata fil-momenti fejn kunem hemm studji waħdina xjentifiċi u tajb għalhekk li nagħmlu l-istudju aktar wiesa fejn tinvolvi stati membri kollha. Issa nagħti l-kelma lil Peter John Iva Tiqgħodx tinkwieta sinjur inti jew qiegħda mniżli. haben Verbraucher ein Recht darauf. Grazzi President, u żgur li konsumaturi għandhom id-dritt li jkunu jafu xemm fl-ikel qegħdin jixtru aħna nemnu illi l tikkettjar il-ġdid se jbiddel l-affarijiet fl-Ewropa imma jekk qed taħsbu illi il-ċittadini ħajiklu b'mod eh, tajja pas-saħħa għandkom zbal għandna bżonn l-edukazzjoni mhux biss għal min huwa tiġa adult manka tfal. Jekk ikollok ħafna tipi ta' ikel fuq il-platt tiegħek u jekk inti attiv m'għandekx eh, għalfejn li kultant eh, ma tħux biċċa ċikkulata u dan huwa l-messaġġ li għandna ngħaddu. Is-sur Mario Pirillo. Grazzi tasse, Sur President. Mela fu rapport sommer jina votajt kontra l-amendi li introduċu il-sistema partikolari. Għet nitkellem fuq l-indiċi tal ta' xaħam, eh, saturated fat, sokkor. Nħoss li għawnek għaw li dawn il-sustanzi ma jkunux imnizla fit-tikketta ma jtux informazzjoni korretta l-konsumatur, pero mux tajb li nippanalizzaw. Ike li diġa jkun eh, les pal per eżempju l-pizza frizzata li tiġi applikata u kol fuq il-tikketta eh, stampa ħamra li xanda il-ġobon. Il-ġobon dan il-tip ta' tikketta jinforma li m'għandekx ingredienti daqshekk b'saħħithom, però jien ma naqbilx mal-indikazzjoni fuq it-tikketta tal-kolorija għax-xarba alkoholiċi kif ukoll imbit. Sar kjarriment dak dan li għandu xieqsa, speċjalment dak li għandu xieqsa mill indicators of origin. La parola onorevole. Issa nagħti l-kelma lis sur Oversivi.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 Dwar dak ta' Sinjura Somers jiena nara fi xogħol illi għamlet u nipreferi illi ikolli ikonna setta regoli wieħed għax bħalissa hemm wis regoli u għalhekk jiena nappoġġa dan ir-rapport. Jiena favur illi nindika ċar kemm hemm kulur fil-porzjonijiet imma is-sistema tal-kulur infisa ma toġobnix għax din hija informazzjoni soġġettiva dwar prodott imma ma tatix informazzjoni biżejjed dwar ikel il-bilanċjat għax hekk nitkellmu fuq il dawla aħmar red lights jew isfar jew xi ħaġa hekk qegħdin nagħtu biss informazzjoni ta' il-persuni x'ja naħsbu dwar il-kwalità tal-ikel. Nista' nkompli nitkellem dwar il-rapport ta' Sinjura Bowers, jekk jogħġbok tistaqsi l kelliema il eh, rapport sommer jekk jogħġbok. Ma loodan, et siis peale, kui Sommeri raporti kommentaarid on lõppenud, Nispera li meta il-kommenti dwar il-rapport ta' Somers jispiċċaw, jiena nitkellem dwar dak ta' Sinjura Bowers, għax jiena ollejt ideja. Il-President jgħid li ma kellux it-talba eh, għal dan, jekk għandek xi kumment dwar ir rapport ta' Bowers għamlu issa. Grazzi għal din l-opportunità. Jina naraf il-xol li għamlet il-Sinjura Bowers, jina u kol kont parti mill-kommissjoni, jina rajt kem għamlet sfort sabiex abbozzat il-rapport taħħa fl-opinjoni tijaj, ma pero ma J'għamilx sens illi ninvolvu persuni li huma self-employed għax daw tiġa ir-regolament ta' 51 għal-jom. Għalek kiena ma appoġġajċ it-neħija ta' dan ir-rapport. Il L-Onorevoli Karjovski. Grazzi ħafna President L-idea bażika wara din ir-riżoluzzjoni huwa li naslu f'sitwazzjoni fejn ma dwar l-Unjoni Ewropea kollha ikunem eh, eh, tikkatjar tajjeb fuq l-ikel biex l-affarijiet ikunu ktar ċari għal konsumaturi Ewropej. Grazzi għal soluzzjonijiet armonizzati, regoli armonizzati għat tikkatjar tal-ikel ikun iktar faċli għal ċittadini biex jazlu x'jixtiequ, per eżempju, barra minn pajjiżhom ma jkollhomx dubji dwar xi sustanzi li wieħed ma jkunx jixtieq jew xi sustanzi li jisaw joħolqu allerġiji Eh, soluzzjonijiet Ewropej eh, jiffaċilitaw l-affarijiet u l-kummerċ tagħhom. Kwalinkwa bidla fit-tikketjar tal-prodotti tal-ikel mingħajr perjodu ta' tranzizzjoni, però għandha riskju għal produtturi. Mela nagħti il-mikrofonu issa lil Sinjura Markinet. Grazzi, Sir President. Parlament vota dokument importanti ħafna l-lum jina nilqa l-deċizjoni li ġiet adottata għanna ninformaw il-konsumaturi bir reqqa u importanti l-informazzjoni li jiksbu tkun min, ikun minnu u aċċessibbli wkoll Jiena dejjem insaf moħħi l-interessi tal-konsumaturi iżda għandna nsibu il-bilanċ bejn eh, informazzjoni li tkun importanti u informazzjoni li ma tkunx ehm, lew bilanċ bejn l-interessi tal-konsumaturi u anke tal-konsumaturi. Għandna u sistema li tinkoraġixxi l-lotja tal-informazzjoni tal lill konsumaturi dan importanti għall-benessri tal-konsumaturi kollha. Il-mikrofonu lil Is-sur Xnellart. Grazie ħafna. Signori. Informazzjoni ta' livell ola għal konsumaturi huwa importanti biex nkunu nistgħu niġġieldu l-obeżità. Fl-istess waqt għandna naqsu l-burokrazija naħseb id-deċiżjoni meħuda llum waslet biex irnexxinna niżguraw li eh, ħafna informazzjoni tingħata lill-konsumaturi. Jekk dan jkun eh, effettiv għat irridu naraw. Nixtieq ngħid li eh, aħjar informazzjoni aħjar it-tnaqqis tal-obeżità u ikel iżjed bnin u eh, mhumiex affarijiet li jsiru b'mod naturali għandna niżguraw hawnhekk fil-Parlament li għandna jkollna iżjed informazzjoni speċjalment fl-iskejjel rigward ta' tnaqqis tal-burokrazija għamilna l-oppost li dak li għandna nagħmlu. Trid isum f'moħħok li għandek il-profili kollha tal-taxfih eh, li kell. U eh, zidna fil-fatt il-burokrazija U di mish, mish sedħajn biex innaqsu l-obezita. Issa s-Sinjura Mikkelman, jikħarġbok. Grazzi, Sir President, jena kien ma l-abristi għonek fil-Parlament fil Europew votajna kontra il-rapport ta' Summer, sax nasab li għamilna progress f'żewġ partijiet fil-gwad tal-pajis ta' oriġni u l-etikettjar. Iżda, għanna riservi serji frigwat tal-votazzjoni biex inħasru l-iskemi nazjonali volontari tat tabellar eh, bħal per esempio, ma jintużaw għal dawk li beħu bl-imnut fil-Renju Unit dak huwa importanti għal konsumaturi u joġbuħom is-sistema. Rajna se xieġri fil konsil fil gwad taż-żamma tal-iskemi nazjonali, za fil gwad tat-tieni qari jekk ma jkunniex um, ftejn fl-Europa fil-gwad ta' traffic lights, dawk il-pajizi illi illi ġa sviluppaw skemi li jett jaħdmu li huma tajbin għandhom jizommu l-iskemi tagħhom. Grazzi, issa nagħti l-kelma li Sur Button. Rigward tal-gvernanza ekonomika. Sur President, jiena votajt kontra dan din ir-reżoluzzjoni waqt li m'hemmx effett leġislattiv jirrifletti direzzjoni li l-Unjoni Ewropea qed segwi għanna il-bazi għonek ta' gvern ekonomiku mill-Europa, mill unjoni Ewropea. Kif smajna dal-ħodu sur Barroso u il-bicċa kbira tal-mesċeja tal-gruppi politiċi irridu hekk il-krizi finanzjarja prezenti et tinaraf bħala waħda beneficiali biex nestendu il-poter fl-Unjoni Ewropea. Jina nirrepreżenta il-City of London li qed tiffaċċa il-distruzzjoni minħabba leġislazzjoni mill-Ewropa. Il-gvernanza ekonomika mill-Ewropa se tiddistruġġi l-ekonomija Ingliża kollha. Waħda ħaġa bis-sens li kien fiha resoluzzjoni kienet l-emenda ta' Sir Piper biex il pajzi jkunu jisaw joħorġu mill-munita wahdanija tal-Unjoni Ewropea. Jina votajt għalek sa sfortunatament ġit miċħuda. Grazzi. Mela, sessjoni ġit sospiża sa tlieta ta' wara nofsinhar, sinjuri. Grazzi ħafna lil kulħadd.